li Is-Sur Kapato u Sr. Hajga Triple taw eh, dikjerazzjoni bil-miktub 86 fuq eh, il-broadcasting ta' RTN TV mit-ċina u dan irċiva ħafna firjem mill-membri tal-Parlamentari Ewropej. Umbat dan ser nadduh lil jutesat bl-ismijiet u ser naddi il-kelma li sur kapata dwar dan is-suġġett. Eh, questa iniziativa voglio ringraziare gli oltre 440 deputati che hanno sottoscritto għal membri illi iffirmaw dan il-Parlament jitlob lil utelsat biex jirġa jibda trasmissjoni eh, trasmissjonijiet ta' MTD TV fiċ-Ċina għaliex id-dritt tal-informazzjoni għad dritt uman eh, fondamentali. Ebson il eh, meta aħna nikkritikaw iċ-Ċina fuq id-drittijiet fondamentali tal-bnedmin, aħna qegħdin nagħmlu dan favur il-libertajiet tal-poplu Ċiniż. Grazzi. Vielen Dank. Nach der Tagesordnung folgt die Grazie ħafna sal-punt li jmiss fuq l-agenda u mal votazzjonijiet taħt eh, proċedura simplifikata dwar il-rapport ta' Sinjura Matja fuq il-kontroll tal-budget għal fondi tal-Afganistan. Dan huwa vot nominali il-vot huwa mftuħ. Ħadd vota Qed li taw xie